post battal mill-ewwel ta' frar ta' Marzu tal-2012 u l-Kumitat ta' Frit Legali għal verifikat divenzi kredenzjali ta' membri eh, skont l-artiklu 3 paragrafu 3 u eh, eh, prova ġiġi approvat il-mandat għandaskuri sur kaxkiri Vincente Miguel Garcia Salmo Garcia Hierro Caballo McIntyre Malinkov Nilsen Ortiz, Villa, Sadurkis, Sadu, Alvara, Tramatera, Vezovsi, Berskovski, Kosċero, Atetta, Stadler, Maceo, Kučovic, Van der Stop, Miranda, Omarji, Korea, Korea Zamorra, Naranjo, Escobar u eh, Signora Zabor eh, eh, kellhom approvazzjoni tal-kredenzjali tagħhom. Allura jekk m'hemmx oġġezzjonijiet daw il-mandati ġew aċċettati.